skont il-xogħol li għandna il-leġenda eh, turi li rridu neleġixu il-President regola 13 tgħid li irtu kunem persuna nominata minn grupp jonkella minn mill-inqas 40 membru. Mela, skont dawn il-kondizjonijiet u l-regoli ta' proċedura, jina nista' ngħidilkom li dawn il-kandidati għal dan il-post ta' President. Is-Sur Jerġi Buzek u Sinjura Svensson. Il-kandidati għaluli li huma jaċċettaw in-nomina tagħhom Iż-żewġ kandidati issa fil-qosor se jippreżentaw lilhom infushom is-Sinjura Svensson l-ewwel nisimgħu minn Grazzi ħafna, Sur President, kollegi nishtiq jiena nieħu din l-okkażjoni biex nawgura nifraħ lill kollegi kollha. Nirringrazzjakom Għaw nifirħilkom għal fat li ntom ġejtu fdati minn ċittadini tal-istati membri. Din fiduċja tiġi u kol tradotta responsabilta li għanna nerfaw ħna fuq dirajna. Emton li nizguraw li aħna dak li qed jistennew minna ċittadini nirrexxilna naqduh. Id-demokrazija, sur President, kollegi, hija Ovvjament, ħaġa importanti sabiex il-ċittadini jeleġixxu dawk li jixtiequ huma huwa strument importanti fidejn iċ-ċittadini, imma jekk irridu verament nitkellmu fuq demokrazija ġenwina, hemm bżonn imorru lilin minn hemm. Jiġifieri minn lilin mid-dritt li dak li jkun jista' jmur jivvota, hemm bżonn li nkunu iktar trasparenti, iktar miftuħa biex nisimgħu u hemm bżonn li jkollna dibattitu wkoll sinċiera U għal dawn ir-raġunijiet, sinjuri, jiena nixtieq ngħid li huwa importanti ħafna li issa niżguraw li nagħmlu l-almu tagħna f'din il-proċedura tal-ewwel qari hawnhekk fil-Parlament. Hemm bżonn li naħbu iktar bisħieħ biex niżguraw li din il-fiduċja li ngħatat il dan il-Parlament fil-prattika tiġi tradotta f'xogħol serju. Hemm bżonn li anki ġifri il-proċedura tal-ewwel qari nkunu iktar naħdmu iktar bisħieħ. Kollegi, ngħidilkom li l-isfidi qudiemna huma kbar il-kriżi ekonomika, finanzjarja, għandna wkoll il-qat li kull ma jmur jola, il-marġinalizzazzjoni ta' ċertu nies fis-soċjetà għandna problemi soċjali, għandna problema kriżi tal-klima li dan diġa iġib ukoll immigrazzjoni mħabba l-klima u ovvjament bħal dejjem dawk li l-iktar jiġu mill-quta huma dawk li l-iktar vulnerabbli fis-soċjetà tagħna fl-Unjoni Ewropea mhux biss ma anke fid-dinja naraw il-faqar l-inġustizzja. dana kollu, Sur President, kollegi, nixtieq ngħid li hemm soluzzjonijiet eh, ta' natura politika għal dawn il-kriżijiet kollha, ma biex naslu għal dan hemm bżonn il-linji ta' politika tagħna. Il-politika sissa marna xinniex dawn il-problemi huma responsabilità tagħna hemm bżonn insibu tarfhom dawn il-problemi. F'ħafna qosma, il-kriżi mhux biss ma solvenix, anzi eh, marre tal-lar għalhekk inkwantu għal linja ta' politika hemm bżonn ikun niftakru li l-Ewropa tagħna tkun iktar soċjali hemm bżonn li naraw x'huma drittijiet tal-ħaddiema, naraw il-problema tas social dumping, hemm bżonn konna politika li ma tkomplix tkabbar il-faqar jew il-marginalizzazzjoni. Hemm bżonn li jkollna politika li tara li kull ċittadin tagħna jkun għandu ċans jipparteċipa. Hemm bżonn politika mingħajr diskriminazzjoni. L-ebda ċittadin m'għandu jaffronta jiffaċċja diskriminazzjoni. Nitkellmu fuq mobilità, mobilità naqsa, orjentazzjoni sesswali, u kull um, tip ta', ta eh, diskriminazzjoni oħra. Hemm bżonn li l-Unjoni tara x'inhuma l-interessi taċ-ċittadini, hemm bżonn li tara kif taċċetta dawn in-normi. Jiena nixtieq nara politika wkoll li twassal għal postijiet tax-xogħol ġodda, postijiet tax-xogħol ħodor biex nsejħu l-omek. Teknoloġija iktar avvanzata, naraw kif tista' tikkontribwixxi aħjar tiġenera wkoll ix-xogħol imma wkoll se tiġenera tkabbir. Ħaġa li importanti wkoll hija li ovvjament aħna insibu tarf tal-problemi tal-klima. Naħseb li din hija sfida kbira dimna anki biex inħarsu eh, l-futur tal-umanità l-Europa għanda terfa il-responsabilta, responsabilta ġustizja għal dan kwantu tal-kummerċ internazzjonali. Jiena l-vizjoni tija hija waħda ta' Unjoni Ewropea li tikkonsidra l-azil, l-immigrazzjoni, tipproteġi l-immigranti, drittijiet tagħhom nixtieq nara Ewropa biktar diversità, bekk biss nistgħu niġġeneraw l-iżvilupp jekk ikonna Ewropa b'diversità kompluta hemm bżonn li jkollna Unjoni Ewropea li wkoll terfa' responsabiltajiet inkontu għad-drittijiet tal-bniedem. Drittijiet tal-bniedem kull darba li dawn ma jiġux rispettati f'kull imkien fid-dinja aħna hemm bżonn emżon li noqomsu, emżon li namlu xaħġa, xda ma nistawx n-negozzjawom, emżon li nżommu eh, dan il-valur sħiħ. Għal kull persuna meta nitkellmu fuq libertà tal-espressjoni, l-integrità tal-persuna, tal il-dritt li n-nies jistaw u koll jiltaqaw fil-publiku, public gatherings, għalek responsabilta tana hija li aħna inħarsu dawn id-dritti tal-bnidem, niddefenduhom f'kull fejn ikunem problema bihom. Għalek, sinjuri, jiena l-informazzjoni li għadna li aħna għadna kem għadna mill-president tal-Kamra fuq l-elezzjoniet ta' l-elezzjoniet li konna l-fat li għanna iktar prezenza femminili li f'dan il-Parlament dawn huma affarijiet tajbin. Dan huwa ovvjament riżultat tax-xogħol li inna nagħmlu aħna flimkien. Nisaw u rġiel inna naħdmu id fit sabiex aħna ukoll nżidu rappreżentanza tan-nisa f'dan il-Parlament. Issa se nagħmlu pass ieħor il-qudiem issa irridu naraw ek għanix kapaċi li l-influenza tan nisa tinħass fil-mandati ta' responsabiltajiet, mux bis fil-Parlament Ewropew imman kif istituzzjoni toħra tal-Unjoni Ewropea. Kollegi, din hija okkażjoni, opportunità għalina li nistaw nuru li flimkien nistaw nuru li ċittadini tagħna li din ir-responsabilità aħna qed noħduha bis-serjetà sabiex nuru eżattament x'nifmu bid-diversità b'soċjetà moderna kif din tista' tiżvolġi u tiżviluppa. Għalhekk eżiż kollegi illum kull wieħed u waħda minna f'din il-kamra kamra għandna poter, għandna Eh, poter bil-permezz tal-vot li se, se naddu għalih. Għandkom l-okkazjoni li għal darboħra toħorġu messaċ li ċittadini tistaw tejdu li aħna qegħdin għawnek biex nibnu eh, Ewropa ta' ċittadini, Ewropa soċjali, Ewropa li setturi ċittadini tana u anki l-bqija ta' nis fid-dinja nista' nuru li l-Unjoni Ewropea lesta li terfa' responsabilta' inkwantu għal ġustizja soċjali, għad dritti tal-bniedem u anki li aħna lesti li nitħlu għal responsabilità l sfidi tal-ambjent. Dawn l kolla kollha nistgħu għom, nistgħu nuru li aħna lesti li em, naħdmu fuqhom. Ejja nibatu s-sinjal, messaġġ fuqtu, messaġġ li ċittadini Ewropej qed jistennaw minn dan il-Parlament. Grazzi ħafna, Sur President. Grazzi ħafna, Signora Svensson. Kollegi, et jajdu li li il-ħoss li smajtu kien fil-fat ħoss li għamel le conditioner li għaddej mux ħazin għal ixtantaw nis fil-kamra li eh, bil-forsi kolli għaddej mux ħazin. Issa mill-gallerija mit-tribuna nisima minna t-istur Buzek. Sur President, Signori, rappresentanti tal-Kommissjoni Ewropea, rappresentanti tal-Kunsil, kollegi, nifirħu li nafusna il-lum tal edina unnek il-lum f'din il-kamra Aħna rappresentanti ta' nofs biljun ta' persuni fl-Europa li għar responsabilta' kbira. Najdilkom kelmtejn dwari jiena il-professjoni tiegħi jiena xjenzjat u bdejt il-karriera tijaj fl-1980. U bdejt naħdem fil- trade union ta' solidarjetà, solidarjetà għal ħaddiema ċittadini għad-drittijiet ċiviċi tagħhom għad-drittijiet tal-bniedem u il-ġlieda għal drittijiet tal-bniedem u drittijiet tal-ċittadini kienu dejjem il-bazi il tal-attività politika tiegħi. Mill-1997 sal-2001 jiena kont il-Prim Ministru tal-Repubblika Pollakka u għal erba snin aħna ħdimna biex ninnegozjaw il-sħubija tal-Pollonja fl-Unjoni Ewropea mill-2004 jiena membru, kont membru tal-Parlament Ewropew, dimt fuq l-innovazzjonijiet il-ġodda u teknoloġiji il-ġodda il-sigurtà l-bidla fil-klima. Ħdimt u koll flimkien mal-pajizi l-oħra tal-vant. Dawn l-oqsma kollha kienu priorità għal mandat li jmiss u irridu nifmu illi bħalissa qegħdin fi kriżi għal daqstant iċ-ċittadini Ewropej qed jistennew illi aħna l-om soluzzjonijiet għalhekk irridu niftakru illi rridu ntejbu il-ħidma tal-Parlament Ewropew li diġà imbeda minħabba dak li sar dawn l-aħħar snin imma aħna sejjer nexxielna biss jekk aħna naddottaw u naċċettaw it-trattat ta' Lisbona li jgħina biex naħdmu waħjar u jagħmilha possibbli għalina illi naħdmu waħjar anki fuq livell internazzjonali fejn għandna obbligi wkoll il-sħubija tal-Vant, il-Mediterran, alleanza strateġika mal-Istati Uniti u s-setat politiċi eh, emerġenti dawn huma sfidi kbar politiċi u it-Trattat tal-Lisbona huwa strument eċċezzjonali li aħna għanna fidejna sabiex inkunu nistaw ninqdew bih biex nimxu l-qoddim. Rrit ngħid illi l-iktar element importanti u għandu jkun il-ġestjoni tal-kriżi. Hija kriżi li telfet il-fiduċa taċ ċittadini fina. Ejjew ma nibżawx illi nifmu lil xurxin ħafna drabi iċ-ċittadini ma jifmunix u għal daqstant ejjew namlu da kolli li nistaw biex aħna nifmu lil xulxin. Għalix aħna kull ġimgħa se nibdew naħdmu fi Strasburg jew fi Brussell u mbagħad ġimma fi xar immorru lura fl-istati membri tagħna u għalhekk irridu nifmu li ċittadini tagħna sabiex inkunu nafu x'qed jippretendu minna. Jekk aħna nifmu li ċittadini tagħna jkun iktar faċli għalina biex nagħmlu xolna sew. Grazzi tal-attenzjoni. Dziękuję. Jerzy Busek. Gemäß Artikel 14 Absatz 1 der Geschäftsordnung erinnere ich daran, skont eh, irregola regola 14 infakkarkom illi sabiex jiġu eletti fl-ewwel tliet rounds kandidat irid ikollu maġġoranza assoluta tal-voti li jintefaw voti uh, imħallin vo, imħallija vojta jew b'xi mod imħasra ma joddux ovvjament. Issa irridu nażlu tmin persuni illi irridu jgħoddu il-voti. Teoka Raos dan il-kollega jgħat hawnhekk fosna. Skużawni jgħid il-President jiena għandi biss il-kunjom ma kontx fil-li fil-fatt kienet sinjura Rakos u mhux sur Rakos. Inti lesta li tagħmel dan ix-xogħol? Is-sinjura ċettat tajjeb inkomplu. Andres Barria. Inti lesta sinjura li twettaq dan ix-xogħol? Eh, Sur, Sur Severin li qabel kien Ministru tal-Affarijiet Barranin, lest li taċċetta dan l-inkariku? Hibne. Sur jew Sinjura Hipno. Sinjura Hibne jikkorreġi ruħu l-President. Għamnek jiena għandi miktub Hibne u mux Hibne li hija persuna differenti għajt il-President. is-sur Dita Koch. Għaw xaħat li għaddu l-istess kun jom? Le. Mela, is-sur Koch. Is-sur jew is-sinjura Hejd. Sinjura Haid. Lesta wkoll li tagħmel dan ix-xogħol? Anki il-presidenti tal-gruppi ma skappawiex, Signora Holmes taċċetta u koll bid-bissima. Is-sur jew is-sinjura Madliner. Sur Mablenar, lest li taċċetta dan l-inkarigu tajjeb wis. Mela ek għanna tminja minn dawn il-persuni illi se joddu il-voti. Nerġa naqralkom l-ismijiet. Għax l-affarijiet irridu jisiru sew. Signora Teo Larus, il-kunjomijiet biss se naqra. għal litri A u B. Signora Andres Barrea, itri C sa E. Is-sur Severin għal litri F sa H, Signora Hibna mill-litri I sa K, Sur Koch, litri L u M, Signora Hayes, 3N sa R, Signora Harms, għal ismiet jibdew blesse, u s-sur Madlener bitri T sa Z. Issa, l-istruzzjonijiet għall-elezzjoni tal-President diġat asmu u issa senatukom il-karti tal-vot u envelopes. U issa naddu għal biex neleġġu il-President tal-Kamra. Qed jajdu li illi il-voti diġà tqasmu issa. Għamlu salib ma' ġemp l-isem illi intom tippreferu il-kandidat li intom tixtiequ tivvotaw għalih. Jekk tamlu żball ma tistawx tikkoreġuh itolbu lil xi wieħed mill-uxxiera biex itikom vot ġdid, karta tal-vot ġdida u dawn jiġbru il-karta li fuqa tkunu għamiltu l iżball biex umbat uh, eh, iqattawa jekk intom tivvotaw iktar minn darba il-vot tagħkom jiġi meqjus bħala invalidu. Mela, ivvotaw kif tixtiequ u mbagħad wadbu il-vot tagħkom fil-kaxxa fejn hemm litri li jkorrispondu għall-ewwel ittra ta' kunjomkom. Issa ngħidilkom meta tistgħu tibdew tivvotaw u meta jala il-ħin l-ismijiet tal-persuni li ivvotaw permezz ta' din il-proċedura sigrita irridu jidru fil-minuti għalek jekk joġobkom oqdu attenti illi twadbu il-karta tal-vot ta'kom fil-kaxxa li tkun immarkata blittra li l-ewwel ittra ta' kunjomkom. u dawk il-persuni illi għandhom ir-responsabilità illi joddu il-voti għandhom issa imorru maġemp dawn il-kaxxi.